Thank you, Mr. Chairman. I want Grazie President, xtaqt insaqsik x'inhu l-istatus tal-inkjesta parlamentari fuq eh, il-frodi fil-votazzjoni tas senjura Le Pen. Illa lex il-President kien qal li din il-Kamra kienet sejra tiġi informata bir-riżultat u nixtieq ngħid ukoll il-parti mill-verità baqat mistoħbija il-għaliex il-ko-president, il-Sinjur da Graf, vota minn u għaw jidan u iżda ma għaltilniex l-ilna il-Segretarju Ġenerali tal-Front Nazzjonal is-surbej u koll kien qiegħed jivvota għaliha fuq il-leġislazzjoni tal-emissjonijiet fil-każ tal-Volkswagen nixtieq nitolbok tikkonsidra dan il-tini fatt fraudolent fil-votazzjoni kemm il-ko-president u mis-segretarju ġenerali. Grazie. Uh, thank you, Madam kratza I'd like to inform you that President is looking into the matter. Grazzi, Iva, Signora Corazza Bilt, il-President, jgħet compli investiga l-bicċa. Point of order, Signora Le Pen. Eh, Monsieur le President. President, il-kollega Isa ħadeddi bħala eh, il-gwerra tagħha l-artikla 22, il-paragrafu 4. Se jiena qed nitkellem qed nitkellem fuq il- il-poezija tal- il-lumi l-ġurnata tal-Armistice Day, nitkellmu fuq l-ewwel gwerra dinija u l poezija ta' soldat li miet u normalment irribu nirrispettaw il-, il ġurnata bħal tal-lum meta mietu tant nis fl-ewwel gwerra dinija u jiena qed nitlob il-Franċiżi kollha li qegħdin hawnhekk li jħallu l hemisajkil ma jipparteċipawx fil-vot għax huwa disprezz lejn dawn in-nies kollha li mietu fl-ewwel gwerra il-fat li qegħdin hawn naħdmu hija ġurnata li suppost vaganza fil-Belġju u fi Franza. President, għall-inqas l-lum mux se jkunem frodi fil-voti, għax jekk u kolla il-grupp ta' Madam Le Pen mux se jkun hawn frodi fil-voti. Mr. Kammer, point of order. Ich wollte fragen, wie Sie damit umgehen. Iva jina staqt nistaqsi, Sur President, kif staqt dan il-kas tal-votazzjoni ħatam il-votazzjoni parallela x'se f'dawk il-każijiet pereżempju fejn kien hemm differenza ta' vot bej li iva u l-le dawk favur u dawk kontra x'se It's looking into the matter. Uh, iva, l-bicċa da tiġi investigata, point of order, iħor, jek joġ. Mr. Obermeyer, Onorevoli Obermeyer. Grazie, Herr President. Grazie, Sir President nafx, ma nafx. Forse kien hemm żball fl-interpretazzjoni smajt ħażin jien fim ħażin ma nafx jgħid il-kellim. Donnu xi ħadd antipatku saraq mis salas fimtek tajt int jekk ekkat imissek toffri apologija dina kaza li titkellem b'dan il-mod dwar membru onorevoli ta' din il- kamera vera kat sawa fimtek. I think the wrong translation. Uh, point of order. Uh, point of order. Monsieur le Président. Président. Jina Franċis jiena mhux se nħalli eh, dan il-Parlament għax nirrispetta l-Assembleja imma nixtieq li tkunu tkunu tafu li illum f'pajjiżi kenna ħafna kommemorazzjoni kullimkien eh, Ewropa mingħajr memorja ma tistax tkun eh, Ewropa tal-qalb jekk aħna Ewropej illum ma rridux ninsow li aħna edinaw biex qatt ma jerġgħu jsiru il-ġrajiet li qegħdin nitkellmu fuqhom tal-ewwel gwerra dinija. Eh, merci beaucoup, Monsieur le Député. Przechodzimy do... Grazie, Sur Deputat. Issa, nistaw naddu minnu fiħal votazzjoni il-modernizzazzjoni tas settur pubbliku il-komit mela jina nivvota wkoll fuqha mela mill-Kumitat tal-Industri Riċerka u l-Enerġija. It-test kollu kif innu, blok numru wieħed, emendaw 92, favur, kontra, astensjonijiet. Għaddiet?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 Il-pakket tal-avjazzjoni, mozzjoni konġunta riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi, paragrafu wieħed test oriġinali f'żewġ partijiet, parti wieħed dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. Parti tnej, favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 3 ta' test oriġinali parti wieħed daw favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Parti 2 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddit. Paragrafu 4 test oriġinali żewġ partijiet parti wieħed favur, kontra, astensjonijiet għaddiet parti tnej favur kontra astensjonijiet għaddiet paragrafu 5 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet paragrafu 6 test oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 7 test oriġinali, żewġ partijiet, parti wieħed favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Paragrafu parti 2 ta' paragrafu 7 favur, kontra, astensjonijiet Għaddiet. Paragrafu 8 test oriġinali favur. Kontra. Astenzjonijiet. għaddiet. Paragrafu 11 test oriġinali żewġ partijiet favur. Kontra. astenzjonijiet. għaddiet. Partijiet 2 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Paragrafu 12, żewġ partijiet favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Parti 2, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Paragrafu 15, test oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddiet 16 favur kontra astensjonijiet għaddiet 17 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa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 Il-test jistiden l-Komissjoni biex isaħħaħ eh, drittijiet tal-ħaddiema u tal-konsumaturi f'każ ta' falliment ta' linja tal-ajru, memx għafajt bżon ta' spiegazzjoni. L-Onorevoli Prevedi. Mm, poddaję poprawkę ustną pod głosowanie. A Nova situazzja? Mela, għanna situazzjoni tiżviluppa fis-sala bħalissa fuq l-emend orali rridu nibdew noddu. Jekk għandniex 40 jew le iva milli jidher iva biżna l-40. le l-emend orali ma tiġix aċċettata. Paragrafu 18, favur. Kontra. Assenzjonijiet. Grazzi għaddit. Satax, test oriġinali dawk favur. U li dejkom ġofkom, daw kontra. Astenzjoniet, għaddit. Paragrafu 20. Favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. Le fat fatt 21 maqsum fit-tnej, parti wieħed favur kontra astensjonijiet għaddit. Parti tnej favur kontra astensjonijiet għaddit. 22 test oriġinali parti wieħed favur kontra astensjonijiet għaddit. 2 favur kontra astensjonijiet għaddit 23 maqsuma favur l-ewwel parti kontra astensjonijiet tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet grazzi għaddiet 26 maqsum parti wieħed favur kontra astensjonijiet għaddiet partit nej favur kontra astensjonijiet għaddiet 27 maqsum wieħed favur kontra astensjonijiet għaddiet Parti tnej dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddiet. Paragrafu 28. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddiet. Premessa f. Favur. Kontra. Astensjonijiet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 l-Onorevoli Hubner u Leinen vot fuq ir rapport dwar ir-riforma tal-liġi elettorali tal-Unjoni Ewropea. Mela għandna emendin blok favur kontra stazzjonijiet għaddiet. Emendi 12 votazzjoni nominali miftuħa. Kuxa jistaj zamknjenta? Mela, Nara l-votazzjoni. Għaddiet. Emenda 26. Votazzjoni nominali miftuħa. Głosowanie zostaje zamknięte. Votazzjoni. Għaddiet. Emenda 50. Emenda tal-ħoddor. Votazzjoni nominali miftuħa nara votazzjoni maddeċ menda 63 tal-PPE l-essendi u l-alde votazzjoni nominali miftuħa Głosowanie zostaje zamknięte. Pan votazzjoni. Għaddit. Emenda 35. Il-grupp għalde dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda 2. Votazzjoni ma' summa parti wieħed votazzjoni nominali. Għuxaj jistaj zamkjenta. Mela votazzjoni. Xienta. Għaddiet. Parti t-nej votazzjoni nominali miftuħa. Nara votazzjoni. Għaddiet. Emenda 55 ta' għalik tal-ħodor, emenda 50 ta' emenda 3, votazzjoni nominali. Nara votazzjoni. Għaddiet. Emenda 42. Anzi, niskuża ruħi din taqa' Issa ngħaddu għall emenda seba, emenda votazzjoni nominali. Għusfani zostaje zamknjente. Nara l-votazzjoni. Okay. Uh... Din ma għaddiċ imma rridu nerġaw liru nerġaw lura l-emenda 42. Mela, l-emenda 42 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din tgħaddi. Tieni parti niftaħ il-vot. Nalaq il-vot. il vot nalaq il vot nalaq il vot u ma tandix. L-emenda 7 taqa, issa għanna 43 votazzjoni maqsuma nominali niftaħ l-ewwel parti. Votazzjoni maluqa. Taddi, tini parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. U din ma taddix. Tilet parti, votazzjoni, votazzjoni ehm, nominali, niftaħ il-votazzjoni, nalaq il-votazzjoni. l-emenda maddiċ is-surrajle. Iva, President, it tillet parti hija bla sens. Ma ridux l-egwalenza bejn is-sassi is-sessi fl-2024. Iġifiri, eksen nifutaw għalija, għanna nifutaw kontra, xaħna mux dak li rridu. he is correct, that part three has been rejected. You're right. Uh, Poprawka szósta. E, e, l-emenda numru sitta taqa. L-emenda u hamsin tal-grupp tal-ħodor votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Skużawni, jgħid il-President 52 ta'. Qed nivvotaw l-emenda numru 8, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa l-emenda 8. Głosowanie zostaje zamknięte. Votazzjoni maluqa. U taddi. L-emenda numru 9 tal-Kumitat. Min japprova, min ma jaqbilx, astensjonijiet. Taddi l-emenda 53 din taqa fil-fatt 54 ukoll 22 favur kontra astenzjonijiet u tgħaddi 55 taqa issa l-emenda u 41 tal-PPU l-SND Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din taddi. L-emenda 56-57 jgħaw 58 u kol. Niġu 28 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U tatti L-ewwel paragrafu maqsum f'ħames partijiet tat-test oriġinali favur kontra l-ewwel parti l-astensjonijiet tgħaddi tieni parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa tgħaddi. Tilet parti, votazzjoni eh, nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa tgħaddi. Raba parti, favur, kontra, astenzjonijiet tgħaddi parti numru 5 favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Paragrafa numru 2 l-emenda 61 tal-ICR favur kontra astenzjonijiet imma ma ditx. Paragraf numru 2 tat tekst oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U tgħaddi. Paragrafu numru 4 tad dokument oriġinali, votazzjoni nominali u miftuħa. Maluqa. Jaddi. Mela, paragrafu numru 5, id dokument oriġinali vot maqsum, l-ewwel parti, votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. U jaddi taddi tini parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, maluqa. Mm, tini, tini parti ma taddix. Paragrafu numru 6 żewġ partijiet tat-tekst oriġinali l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet l-ewwel parti tad-di tieni parti favur kontra astensjonijiet grazzi tgħaddi wara l-paragrafu numru 6 għandna l-emenda 45 tal-ħodor li taqa' Paragrafu 764 d Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Paragrafu 8 tad dokument oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votaw kieġobkom. Vot maluq. Um, dan jaddi, paragrafu 9, l-emenda 46 tal-ħodur taqa u għanna paragrafu 9 tad-dokument oriġinali f'żewġ partijiet, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa fuq l-ewwel parti. Votazzjoni magħluqa. tgħaddi. Paragrafu 9 eh, tieni parti niftaħ votazzjoni, votazzjoni magħluqa. U din taddi, wara l-paragrafu 9 l-emenda 47 tal-ħodor, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. ma taddix din l-ewwel parti. L-emenda 48 tal-ħodor taqa. L-emenda 44 d tal-PPE votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Dix Paragrafu 17 tad dokument oriġinali votazzjoni nominali miftuħa. malu. U dal-paragrafu jaddi. Paragrafu 20 tad dokument oriġinali fit tlet partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi Tieni parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi. tliet parti favur kontra astensjonijiet u din tgħaddi wkoll il-parti. Paragrafu 21 ta' dokument oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet. Fatti, Votazzjoni nominali. Għattini parti niftaħ il-vot. Nalaq il-vot. Riżultat huwa tajjeb pożittiv din tgħaddi. L-emenda 49 paragrafu 22 tal-ħodor taqa' u se nivvotaw fuq il-paragrafu tal-dokument oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. L-ewwel parti tad-di, it-tieni parti votazzjoni nominali votazzjoni magħluqa u Din tgħaddi. Paragrafu 24, dokument oriġinali, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U r-riżultat naraw li din dan paragrafu aċċettat. Issa citation numru 4 tad-dokument oriġinali favur kontra astensjonijiet taddi wara numru 7 l-emenda 62 tal-PPU l essendi favur kontra astensjonijiet taddi premessa A tad dokument oriġinali favur naraħjar aħjar, kontra, astensjonijiet tgħaddi. Tieni parti favur, kontra, astensjonijiet taddi. Premessa beta tad dokument oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Tieni parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Grazzi ħafna il-premessa E, l-emenda tal-INF, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votaw. Votazzjoni maluqa. L-emenda ma taddix il-dokument oriġinali favur kontra stensjonijiet. Jaddi. l-emenda 33 tal-ICR, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Riżultat. Din l-emenda ma Premessa J tal-dokument oriġinali maqsum favur kontra astensjonijiet taddi tini parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi u koll Premessa L. L-emenda 37 tal-INF, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din l-emenda ma taddix. Premessa L ta' dokument oriġinali f'żewġ partijiet favur l-ewwel parti kontra Nijiet taddi. Tini parti favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Premessa emme l-emenda 59 tal-ICR l-istess. Favur kontra. astensjonijiet ma taddix. Premessa enne ta' dokument oriġinali. Votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. u tgħaddi. Il-premessa ennet l-dokument oriġinali, vot maqsum, nominali, miftuħ, favur, kontra, tini parti, favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Naħseb, jgħid il-President, premessa O ta' dokument oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa maluqa. Naraw riżultat iva aċċettat. Tgħaddi. Wara il-premessa P, l-emenda 34 tal essendi u l-ALDE, votazzjoni nominali, miftuħa. Maluqa. U kol din l-emenda tgħaddi. Wara il-premessa Q L-emenda 32 tal-ICR, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni malluqa. U din l-emenda ma taddix. Issa għanna il-vot maqsum ta' tekst oriġinali favur l-ewwel parti kontra astensjonijiet taddi u t-tieni parti imma hawnhekk votazzjoni nominali u votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U tgħaddi. Premessa R tad dokument oriġinali hemm vot b'żewġ partijiet favur kontra ditt tieni parti favur kontra stensjonijiet taddi. Premessa T tad dokument oriġinali maqsuma l-ewwel parti votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din tardi. Tieni parti votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Przyjęta. Motyw. Rizultat huwa pożittiv taddi. Mela, premessa ju. Emenda 60 tal-ICR favur kontra astensjonijiet ma taddix. L-emenda 38 tal-INF votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. u r-riżultat negattiv ma taddix. Il-premessa ju tad dokument oriġinali il-maqsuma favur kontra astenzjonijiet l-ewwel parti taddi, it-tieni parti votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U t-tieni parti taddi, tielet parti votazzjoni nominali għal darboħra votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din tanti. Premessa V l-emenda 39 tal-INF votazzjoni nominali. Votazzjoni maluqa. Ma taddix il-V tad dokument oriġinali votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni mal U taddi. Issa premessa W l-emenda 40 tal-INF votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni mal ma taddix. Il-premessa eh, W tad dokument oriġinali, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Din l-emenda. Premessa X, eh, dokument oriġinali, votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. u l-emenda wkoll tgħaddi. Premessa AA tad-dokument oriġinali votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Emenda tgħaddi il-premessa AB ta' dokument oriġinali f'erba' partijiet l-ewwel parti favur kontra taddi, tieni parti favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Tielet parti favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Raba parti l-aħħar parti ġifieri favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Premessa AC tad-dokument oriġinali ma' votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. taddi premessa AD tad dokument oriġinali favur kontra astensjonijiet u din tgħaddi. u issa għal premessa AF tad dokument oriġinali favur kontra astensjonijiet taddi premessa AG tad dokument oriġinali f'żewġ partijiet L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet? Ħan iċċekkjaw ftit għax min jgħid il-President. Votazzjoni nominali niftaħ il-vot. da il-vot. Issa din taddi ħalli nivvutaw il-premessa AH, l-dokument oriġinali, favur kontra stenzjonijiet taddi. U issa nivvutaw il-rezoluzzjoni kollha kemmi għanna votazzjoni nominali, niftaħ il-vot. Nala il-vot. u din hija aċċettata. Grazzi ħafna. U ekk joġobkom. Dawk li għandhom ċans jiklu qed ngħidra lilkom jgħid il-President l-ikla tajba